Good afternoon, everybody. And please have take your seats so that we can proceed. Signori, fiġabkom sibu postkom biex nkunu nistgħu nkomplu bil laqa tal-Kumitat. Il-vot huwa naqif twal mill-istennejna jtejdu li ġifieri punt numru 2 jekk ma tkomx oġġezzjonijiet naddattaw l-aġenda. Punt numru 3 il-minuti tqasmu lill membri kollha laqa tal-komitat fit-23-24 ta' jannar u ma jidher li m'hemm ebda oġġezzjoni ġifi dawn ħajġu approvati. Għandi xi punti xi nħabbrilkom? Jidher li ma' xejn li tressaq fuq il-kondeċizjoni tal-koordinaturi jissa għand lista twila ħafna ta' punti li rrit indur, il-adozzjoni tal-addenda ta' marzu, kull ma tlabna aħna ġi um, mil uħ u poġejna fuq l-agenda. Musta taqrom, naqrom għandkom il-koordinaturi prezenti saqsuhom fil-kas, un bat rapporti opinjonijiet, il-rapporti ta' ċittadini ser jisiru mill-għaldem il-AFCO l omni Initiative pala rapport leġislattiv fuq revizjoni tar regolament fuq il-inizjattiva eh, ta' ċittadini wkoll li mu l-LPP irridu dan assoċjaħ ta' regola 54 u l-komitat li qed imexxi ħajkun afko, ovvjament. Ir-rekomandazzjonijiet ta' jiġu kondestati votaw fuqhom il-punti B ġew mm, trattati sa fuq il-Brexit aħna rċevejna 120 petizzjoni għabbażi tal-fat li Renju Unit edin jitilqu mill-Unjoni Ewropea. U l-imputtana rizoluzzjoni fil-Parlament Ewropew i-votajna fuqhom u issa sen resquhom daw. Ser ikun hemm ukoll libe peti u em pala u peti pala laqa fil rebbi april jew ġunju. Għanna deċidejna fuq il-żjarat biex nsibu l-fatti, deċidejna fuq Mejju, ġifir għabel pawza ta' sajf, ħames membri u erba membri ex officio. U konna qed niddiskutu wkoll il-sejbit tal-fatti għal tirin nofs tal-2017. Il-netwerk ta' Peti ser jibda f'Marzu fit-21 ta' Marzu fis-satejn. U jaxħada tajba pala inizjattiva nistinnukom il-kol biex jihdu sem il-grupp tal-benessi ta' tfal, child welfare, għet um, uh, istajja tal-fitmim ta' xolu, għet jgħatmu fuq tekst, għabbazi tal-esperti u l-input tagħhom u kol ħarkun hemm lista twila ta' rakkomandazzjonijiet u aħna fil-kumitat inkunu nistgħu nifataw fuq ir-rakkomandazzjonijiet. U meta jkun sar dan, ifisser li jkunu qegħdin nagħlqu x-xogħol tal-grupp ta' ħidma fuq kwistjonijiet ta' tfal. Issa distribuzzjoni xiktar xandix ngħidilkom. Iwa. Kenna skambju fuq l-irregolaritajiet fil-vot tal-plenarja fil-rapport ta' Peti tal-2015 illi seħ fl-es ċembru u fuq talba tal-ħodor il-maġġoranza tal-koordinaturi konna deċidejna illi nibatu itra li president Tajjani u għedna xej jiġri ma jiġrix u ġara ma ġara eh, Dak bekna u l-informazzjoni li kelli xintiku fuq il-koordinaturi u ngħaddu issa għal punt numru 7 illi huwa l-vot jiġifieri kieġabkom nibdew nivvotaw daħlu l-karta fil-magna u għajja niverifikaw biex naraw illi kulħadd qiegħed hawnhekk niftħu il-vot elettronikament. Make sure that we have sufficient members from each group. Na naraw li għanna bżiet membri minn kull grupp. 20, 21. Għanna proporzjon tajja fost il-gruppi. Ok, it's in. Sawa wisa. Jidirri nistaw nandu għal-vot. L-abbozz għal riżoluzzjoni qasira fuq ix-xkiel għal ehm, libertà ta' ċittadini li jiċċaqalqu jaħdmu fis-suq wieħed premessa be Min jaqbel? Kontra? Astenzjonijiet niverifikaw. Vot malu għaddit. Premessa F. Vot maqsum. Newel parti favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Parti erba favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nverifikaw? Niftu l-vot. U l-vot. Nġi approvat. Parti numru 5 favur kontra konstanzjonijiet għaddit. Premessa ġe, fot maqsum l għal parti favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. it parti favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Premessa akka Tlet partijiet, l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit, li parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit, li parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa I, it-neħija, favur, kontra astenzjonijiet għaddit, maddiċ. Vot maqsum. Favor, l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet niverifikaw, niftu l-vot. U il-vot malu għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. G, zewġ partijiet favur, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Premessa ke favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Premessa L favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu wieħed vot maqsum l ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Ini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tiret parti favur. Verifikaw. Tini parti, niftħu l-vot. Naru, naru, naddit. Tiret parti favur. Kontra astenzjonijiet. Għaddit. Rebba parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 2, f'żewġ partijiet l parti favur kontra astensjonijiet għaddiet li parti favur kontra astensjonijiet niverifikaw. Vot miftuħ. U vot maluq. Maddiex b'vot. Paragrafu 4 favur id-demenda ta' d neħija favur kontra Ma' astrazzjonijiet maddiċ. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Minbat, partit nej favur Le, ma ddiċ xek, Iva, mela t-tenet parti. Favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Raba parti, favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Għawista. Nħames parti, favur, kontra assenzjonijiet għaddit. Eh, sitt parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. Paragrafu 6 plet parti level parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 7. L-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet il parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet il parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet Din il parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 10, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 11, il-menda lingwistika bil-fom li nifataw li. Vot maqsum mela. l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. it telet parti favur kontra astensjonijiet. Għan, somma, għan iċakja. Niftu vot fuq telet parti. Ma dir vot wieħed. Ġifiri paragrafu 15, l-ewel parti l favur, kontra astenzjonijiet għaddit, t-tini parti favur, astenzjonijiet, eh, kontra, astenzjonijiet. Ma sta' sabirġin verifika. Niftu l-vot, għattini parti. Għadna l-asta mela, Paragrafu 17, l-ewel parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 19 favur kontra astenzjonijiet għan verifikaw. Niftu l-vot. Vot malu. U għaddit paragrafu 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 21 it-neħħija partita t-neħħija favur kontra astenzjonijiet maddiċ issa vot maqsum l ewwel parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ it-tini parti favur Le, taqa. Paragrafu 22 bil emenda lingwistika bil-fam favur kontra astensjonijiet għaddit. Imbat vot maqsum jew parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet verifika. Vot miftuħ fuq tini parti. Vot malu, għadda vot wieħed id-darba. Bat it-tili t-tilet parti, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. L-aħħar vot fid-dokument kollu kemmu, niftaħ il-vot il-mod elettroniku. Vot istaw għamalu. U issa dan ġi adottat proset tassew li l-nifsi. <laughs> Sanadu għal-punt li jmiss. Which is, which is um, So, I'm opening the vote. Niftu l-vot. Fuq, eh, fuq l-opinjoni fuq Brussel. Tnejn a. U l net rapporter hija Sinjura Cabezon Ruiz u ġiġi sostituita minn Sinjura Rozier. U jena li kontenta li nsantik il-kelma. Grazzi, effettivament, jiena nitkellem reprezentaw l urħil l-kollegi li ma stawx kienu għem. Is-sujġet għandu xjaqsam ma' parrir għal rikas tal-regolament li aħna nafuħ palla Brussel nejqa a li jistabilixu kooperazzjoni fil-qafas tal-materji familjari u biex nizviluppaw li liġi ehm, reċiproka fuq il- fiduċa reċiproka propjament skont il-rekonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet li jkunu ir irrati madwar l-Unjoni Ewropea mod transkonfinali u dan permezz ta' rekonoxximent reċiproku bl-intenzjoni u lan illi nħarsu aħjar il-tfal u nisimplifikaw proċeduri u ntejbu l-effiċjenza tagħhom. Dan il-kas qed nitkellmu fuq proċedura ta' konsultazzjoni allura l-parir tal-Kummissjoni mhux qed eh, jirbot il-Kunsill u allura elementi li aħna qed nipproponu bħala kollega fil-parir, la bozza parir, eh, huma fuq dan li ġej. L-ewwel wieħed huwa fuq il-kwestjoni ta' violenza sessist Eh, meta jkollok violenza li jkun hemm kontra l-individwu minħabba l-ġeneru tiegħu dan irid iqis il-dimensjoni partikolari fid-daw tar-reviżjoni tar-regolament Brussel 2A. It-tieni aspett jirbot fuq il-smiħa l-tfal, il-xut li għatu tfal għandu jkun waħda mill-iktar elementi importanti li jidu jitqisu meta t-tihdi deċiżjoni fejn il-żaza u t-tfal huma l-iktar vulnerabbli fi proċedura l ura ġiet tagħhom jiġi rispettat bisħieħ. It-tielet punt il-medjazzjoni biex nifaċilitaw il-medjazzjoni bejn il-ġenituri kumma ta' jkun possibbli Iżda u kol importanti li nsemmu illi smiħta l-żazah irrit isir brajnuna ta' auditur professjonali, psikologiku, social workers, per eżempju, għalli xu ħaġa diffiċli ħafna tfal illi kollu irrit id-din fit-tribunal f'każijiet ta' familja u dan jista' jkun bażi kemm jista' jkun ikollna bażi iktar ħaftajba kemm jista' jkun bejn ġenituri dan sitwazzjonijiet tan diffiċli. Minkejja li sitwazzjoni ekonomika forsi ma tidirx li kwestjoni importanti ma jistax ikun determinanti biex nevalwaw il-kapacità tal-ġenituri li qed jħossi bit-tifel jew tifla parametru ħanin iridu nqisu. U ħames punt mi insaħħu l-informazzjoni tal-ġenituri meta nitkellmu fuq il-proċedura eh, u li huwa komplutu li huwa disponibbli fil-lingwa tal-persuni involuti. Wallu nixtiequ li l-Kummissjoni l komitat propjament jagħmel evalwazzjoni ta' dan ir-rikas ħames snin wara dħul fis-seħħ u dawn huma l-punti li hemm fil-abbozz ta' Sinjora Kabitsen. U ovvjament jiena nixi nisma' kommenti grazzi tassew. Mm, mela ngħaddu minnu fih Assur Marjas. Grazzi ħafna. Li sijar taħseb illi din l-opinjoni abbozzata b'mod partikolari hija importanti għaliex inħarsu l-rikonoxximent u ehm, l-deċiżjonijiet li jitkellmu fuq differenzi anki fuq il-kustodja tal-ġenituri kif ukoll il-ħtif internazzjonali ta' tfal. U dana anke meta nafu l għandna moviment ħires tal-individwi u għandna ehm, żwieġ imħallat u anki ċirkolazzjoni ħilsa fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk għanna deċiżjonijiet legali eh, marbuta ma' żwieġ u dawn iridu jsiru f'kollunkwe stat, stat membru tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm anki l-kwistjoni tal-kustodja min sejħu l-kustodja tat-tfal. U drabi ma tkunx tista' eh, tuża dawn id-deċiżjonijiet u timplementhom u għalhekk ikun hemm ċertu ksur minn xi ġenitur jew ieħor. U għalhekk aħna għandna bżonn ta' dan eh, l-arranġament biex naħdmu b'mod l-iktar effettiv din il-kwistjoni partikolari ta' ġenituri u l gardjani guardians. Dana għal beneficju ta' tfal, irridu nifokaw fuq dan fuq il-beneficju ta' tfal fl-ħar mill-ħar u l-leġizazzjoni u koll għandha tifoka fuq dan l-aspett. X'inhu l-beneficju ta' tifel jew tifla? imbagħad anki jridu nħarsu lejn ix-xewqa ta' tfal għaliex ma nistgħux jittieħdu deċiżjonijiet li jmorru kontra x-xewqa ta' tfal, speċjalment meta eh, l-età ta' tfal tkun eh, ta' pereżempju 13 sena jew ikbar. Emmek it-tifel jew it-tifla jkunu jistgħu eh, jesprimu l-opinjoni tagħhom u se tiġi konsidrata. Qed naraw illi fl-emenda fil-fatt kif anke fit-tfal ta' aktar minn 16 sena din ix-xewqa tiġi kkonsidraw u tiġi rrispettata mill-rati. Ovvjament dan huwa aspett interessanti ħafna tal-leġiżlazzjoni irridu nintervjenu meta ma jkunx implementazzjoni tajba tal-leġiżlazzjoni fl-Istati membri. U kien hemm eh, anke sitwazzjonijiet bħal dawn. U għalhekk irridu nagħmlu reviżjoni tal-leġiżlazzjoni fejn hu speċjalment meta inqisu ċertu kwistjonijiet partikolari bħal pereżempju eh, kif edna l-interess tat-tfal. Aħna aħna rridu niġġieldu il-vjolenza domestika u rridu nfasizzaw l-ugwaljanza bejn is-sessi bejn in-nisa u r Dawn huma punti li dawn irridu nenfasizzaw u namlu dan kollu blemendi aħna nixtiequ ntejbu il tekst li ħaj jiġi adottat mill-kumitat Tana fil-ġejjini. Issa, smiħtajjeb kif għanna fl-artiklu 24 wieħed kont it-Trattat Fundamentali ta' Drittijiet tal-Bniedem u mbagħad artiklu 12 tal-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda fuq it-drittijiet tat-tfal dawn jenfasizzaw il-drittijiet tat-tfal. Issa, Signora Evi. Grazzi, Lan ni niddikjarata Komissjoni Ewropea fil-proposta rimbors ta' Brussel, ta' rikas ta' ta' Brussel 2a, kif diġa ġi suġġeriti li nirranġaw spazju Ewropew ta' drittijiet fundamentali fuq il-arfin reċiproku għal dak li deċiżjoni legali konformi mal-rikonoxximent reċiproku billi nproteġu għal ma taħjar l-interessi tal-minuri. Il-proposta ħirġa f'abbażi ta' reviżjoni fil-qafas tal-programm REFIT u dan huwa bbażat ukoll fuq il-konsultazzjoni pubblika ta' ħafna suġġetti interessanti illi saru fisam il-Kumitat Eh, u tamet il-Komissjoni propjament li għandu ħafna nuqqassijiet termini ta' responsabilità tal-ġenituri biex eh, mikun tajjeb għal rimedju għal dik li għad totalità tal-modifika. Wieħed bil passaġġi konklusivi tal- eh, tal-tekst, il-Komissjoni qed tgħid illi jekk il-Komitat tiddeċidi li hemm biżejjed rikonoxximent reċiproku mela wieħed jista' jagħmel ċirkolazzjoni ta' deċiżjoni iktar faċli u inqas spejjeż, inkluż il-formalitajiet eżistenti bejn l-istati membri. Ġifieri fid-dawl ta' dan il-taqsira eh, u meta nħarsu lejn id-dikjerazzjoni tal-intenzjoni tal-Kommissjoni u l-anijiet li nansegu, Aħna rridu li konna l-onestà intellettuali li naqbdu npoġġu sajna mal-art u nagħmlu analiżi tar-realtà ġifieri fejn aħna narraw b'mod konkret kif se taħdem di fil-liġi tal-familja fi stati Membri tal-Unjoni. Tajjeb li nfakru wkoll li fuq dan il-qasam l-Unjoni Ewropeja għandha kompetenza biss mitajja taqbel ma dik tal-istati membri fejn l-għanijiet li huma assoċjati mal-proposta tal-rimborġ tal-lum għandhom ir-riskju illi jkunu minnati minnaħa ta' xi stati membri minu xieħut minna, mod preċiż, fissem daw kolla illi mod konkret jider illi huma kontra li konna r-riżultati meħtieġa. U allura huma din jifjafsu fuq mekanizmi operativi u pratiċi illi ħafna eh, li waslu għal ħafna eh, messa eh, kontadni f'dan il-komitat. Allura, konsekwenza ta' nuqqas ta' tensjoni fuq dan l-aspet, Ħaj ħajspiċċa jiġel li xogħol kollu li għamilna jkun jiswa xejn. Allura, nizu nejdu, fiħdan speċjalment dan il-Komitat Parlamentari li li ra ħafna ċittadini li jgżaw permezz tal petizzjoni il-ksur ta' drittijiet fundamentali li proposta ta' rikas qed tipprova tares mod iktar effettiv. U tostanna biex ikonna grupp ta' ħidma li jiena president tagħhom li ser temm ix-xogħol tiegħu daqt u fid-dawl tal-persistenza minħabba li m'hemmx ċarezza fuq il-kontroversja tal-proċeduri, il-mekkanizmi u l-prassi li tisiru mod konkret fl istati membri u anke mod partikolari fl-indisponibilità tal- min qed jipprova jagħmel eh, min qed eh, jiprofaj jmissatan fil-roti, aħna rridu nħarsu lejn il-kooperazzjoni li tista' ssir. Per eżempju, hemm l-eżempju tal-awtoritajiet ta' Ġermanja fuq il-Unactand illi ħadu sem fi dan il-komitat. Ftit kooperazzjoni għajnuna. Allura, il-rizultati ma tanġu ma inkoraġanti, iżda nista' nalaq billi ngħid nistgħu ninaħdu biex aħna nistaw nġibu riżultati tajbin biex nigżnużaw bċarezza il-prinċipju ta' kooperazzjoni lejali ta' strutturi ta' proċeduri u mekanizmi riskjaw illi jaggravaw jerġ iktar il-problemi eżistenti li għandhom impatt ċar fuq il-ħarsin tal-minorenni kif ukoll eżiġijiet fondamentali jiġu magħhom. Jekk aħna mhux se naġixxu b'dan il-mod, mhux se nagħmluha iktar imħaffa il-deċiżjoni ġudizzjarja, anzi spiċċaw nwaħlin f'sitwazzjoni inġusta. Il-Komitat irid li fost is-sett lakuni prinċipali li qed jisemmew huwa rekwiżit l eżegwatur illi il-Komissjoni riedet eh, tiġġieled biex xi ċertu eżempji fejn diġà jeżisti u għadu jizisti. U non bidi najt li importanti ħafna illi aħna nħarsu fuq il-protezzjoni fit żgħażagħ fi smieħ tagħhom u anki fuq il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali anki fil-qasam ta' responsabilità ta' ġenituri mod partikolari fuq il-ġbir ta' informazzjoni pal mumma relazzjonijiet soċjali warbuta għal ġenituri li huwa kruċjali biex inkunu nistgħu namlu naslu għal deċiżjonijiet illi ser jisiru u ser jikollu fuq kull każ pat kbir fuq il-ġenituri u fuq il-minorenni li jkun involut. U għalhekk eh, bħala prinċipju dawn ir-regoli jider li huma meċxija minn intenzjoni pożittiva iżda li konna veri kontrolli fuqtom tal-natura eh, jew preżenza diskriminatorji ta' ċertu eh, prassi Eh, u l-leġizlazzjoni ti tissir fuq livell ta' stati membru. Għax inkella qed nissugraw illi l-sforzi kollha tagħna kownu għal xej. Għax dawn kolla eh, kollha nippruvaw naħdmu fi spiritu ta' kompromess biex nħarsu dawk it-trittijiet li għandna fil-Karta Internazzjonali ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ebda Neħija jew kompromess ta' dan il-tnem l-limitazzjonijiet dan l obligi huma ammissibbli. Unni naħseb li għamlu nagħmlu xogħol tajjeb ħafna grazzi l-revoli kabezoni biex għadaw li il-ġraf. Thank you very much. And now Mrs. Grazzi ħafna, sa' Signor Danoka. Grazzi. Jina għandi xi emendi li nistaw resqom mir-rapporter, nistaw naqblu ma' l-maġġoranza tal-emendi speċjalment emenda wieħed, tnejn, tlieta, emenda erba. Jekk inħarsu lejn emenda erba fejn qed ngħidu illi aħna nappoġġaw bisħiħ. Fejn hemm bżonn ta' medjaturi professjonali flimkien ma' psikologi u psikologi u social workers. Jiena ma naqbilx bissieħ ma' emenda 8 illi hija aktar konkreta u titkellem fuq il-fatt illi meta jkollok tifel u tifla iktar aktar minn 18 sena l-isqarrija ta' dawn it-tfal tiġi konsiderazzjoni u anke fuq minn 16 sena tiġi konsidrata. Jiena nixtieq mm, nagħmel mistoqsija l istitut ta' rapporter minn fejn ħriġtu, kif ħriġtu b'dawn il-letajiet? U eh, għalfejn għaziltu etajiet taqsek gbar sabiex l-ideja ta' tfal jridu jkunu deċiżivi. Għandi xi dubji fuq għadin. Emenda ħamsa. Edin tajdu illi s-situazzjoni ekonomika tal-ġenituri mandiġ tiġi konsidrata bħala element determinanti sabiex eh, ġenituri kun jista' juħsib it-tifel jew it-tifla. Naħseb mhux biss is-sitwazzjoni ekonomika imma anki denanza jew nazzjonalità ta' ġenitur Per eżempju, ħafna drabi niltaqgħu ma' każijiet ta' petizzjonijiet fejn il-priorità tingħata lil xi ħadd ta' nazzjonalità ta' xi stat membru konkret. Din hija xi ħaġa tiġi ta' spiss. rridu noqogħdu attenti li noħolqu kuxjenza ta' dan fit-tekst u għallura ħanres u emenda adekwata għal dan. Apparti minn hekk hawnhekk qed issemmi il-lingwaġġ, il-lingwa għaliex ħafna drabi għanaffaċċew petizzjonijiet ta' koppji li għandhom nazzjonalitajiet differenti fi gruppi lingwistiċi differenti. Artiklu 46 paragrafu 5 tal-proposta tal tal-Kummissjoni Hawnhekk għandna l-idea tal-residenza habitual residence eh, eh, f'dawn id-dokumenti tal-Unjoni Ewropea din l-idea hija msemmija b'mod differenti u din nsemmu anki f'numru ta' riżoluzzjonijiet min-naħa tagħna fejn hemm nuqqas ta' definizzjoni ċara ta' xirdu fissru bil-klim habitual residence. Din hija problema. Qed nara li rapporter mhux qed fosna ma nafx hekk eh, jemmer sens li nkompli nitkellem. Mbagħad fuq il-reviżjoni l-ewwel riżultati ta' kif ħajaħdem dan l-instrument jiena nista' naqbel bisħiħ illi mhux qed ma ngħidux 10 snin wara id-dħul fis seħħ kif għandna mill-Kummissjoni, imma wara ħames snin irtrid jkun hemm eżaminazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Danoka. Nixtaq ngħidlek illi s-Sinjura Razzier kienet qed hawnhekk minn flok ir-rapporter. Jiena nissuġġerixxi illi tibatu il-kommenti ta'kom bil-miktub eh, bil-email l-rapporter, dan u l-ħajar. Xaħat jista jispiegħana din dawn l tajiet ta' 13 u 16 sena. Mela, naddi l-kelma surveillance issa. Grazzi. U nirringrazzja l-reporter u l-Komissjoni u koll din il-kwistjoni partikolari eh, Reġet għetu għana numru ta' proposti differenti. Kif qalet il-Sinjura Stanovka, ma nafx jekkux qed nifhem eh, din l-opinjoni u nixtieq nkun naf l-emendi sa fejn ħajqaw taħt dan ir-regolament partikolari. Punt ħamsa jien għandi l-idea li ma timxix mal-ambitu tal-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Mbagħad punt 8 ukoll 13 u 16 għandha titneħħa għaliex Hemm tradizzjoni differenti legali dwar l-etajiet ta' tfal. Jiġifieri, f'ċertu pajjiżi minn 16 sena il fuq. Mm, dwar jekk dan x'meqjus bħala l-bidu ta' adulti jew wieħed jista' xieħu deċiżjonijiet tiegħu stess din jiddependi mit tradizzjoni legali. U allura nasib tkun diffiċli illi timplementa din il-bidla dan l-aspett fondamentali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Meta nitkellmu anke f'xunu l-aħjar għat-tifel jew t-tifla. Idu naraw se jkun il-limitu partikolari bejn li tkun tifel u adult. Per eżempju, biex nieħu eżempju tal-Ġermanja, mill-esperjenza personali tiegħi. Pala zazuħ, wieħed jista' jaħseb mod differenti minn fażi oħra fil-ħajja ta' persuna, jiġifieri hawnhekk ridu noqogħdu attenti. dwar sa kem, kem ħan intervjenu għawnek aħna dan il-punt. ħaġa ġoħra importanti. Iddu noqdu attenti kif ħanġibu ruħna meta nitkellmu fuq il-violenza ehm, bejn is-sessi. taħt ċertu ċirkostanzi rridu noqdu attenti ħafna għaliex jista' jkun hemm xi tip ta' privileġġ fit-trattament ta' individwi qudiem il-qorti fuq din il-kwistjoni. U allura rridu nippruvaw nintroduċu eh, ċertu kwistjonijiet għaliex hemm tradizzjonijiet differenti, esperjenzi differenti wkoll. U jiena naħseb illi għandna ftit wisq hawnhekk anke fil-kumitat tal-petizzjonijiet qed naraw illi Itkellimna ftit wies dwar jekk pereżempju orti ta', ta, ta, ta pajjiż partikolari li jkollok eh, familja f'stat membru A u mbagħad fis-stat membru B ikun se tieħed deċiżjoni fuq il-kustodja. U mbagħad hemm stat membru C u l-implementazzjoni ta' dik id-deċiżjoni partikolari ta' stat membru B. Jiġifieri f'dak il-każ, f'dawk iċ-ċirkostanzi se jiġri. Per eżempju, inti tmur qudiem orti tal-stat membru C u ma ħajjejdu illi aħna mhux se nikkonsidraw id deċiżjoni li ttieħdet mill-orti partikolari f'stat membru B U allura jina naħseb illi hemm ħafna affarijiet li rridu jiġu konsidrati hawnhekk. U dan huwa raġunament wara dan il-proċess kollu kemm hu. Meta jkollna din id-diskrepanza bejn ir-rati u bejn l-istati membri, dan ikollu ħajkun detriment ta' tfal U allura importanti illi konna kooperazzjoni serja u f'dan il-kumitat hawnhekk naħseb importanti li nenfasizzaw dan il-punt partikolari, jiġifieri meta jkollna dawn il-rati differenti f'numru ta' pajjiżi differenti u kif dan ħajġi implementat bil-deċiżjoni tal-rati. Grazzi. Signor Rozier insit tajt illi dan huwa recast tal-regolament Brussels 2A, Brussels 2A, U l-emendi li għedin tress u l-opinjoni għandha tkun ibbaqa bażi tal-petizzjonijiet illi rċivejna sabiex natu kontribuzzjoni speċifika fil-kumitat fil, fil libe naffariet legali. Nixtieq nersaq data ta' skadenza għal-emendi fid 10 ta' Marzu sa' 3 ta' wara nofsinar u il-votazzjoni f'dan il-kumitat se tkun fil-25 ta' April. Naddu għal punti li jmiss fuq l aġenda l-opinjoni tal-monitoraċ għall-applikazzjoni tal-ġista l-Unjoni Ewropea għal 2015. L-rwol tal kumitat ta' dan il kumitat huwa tar rabta ta' valur bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini. Aħna fuq bażi eh, ta' kull jum naraw illi iċ-ċittadini jiltaqgħu ġert affarijiet ta' kull jum u jiena jiena qed nressa narbozza din l-opinjoni u ovvjament il-Komitat tal affariet Legali qegħdin eh, jindossib u huma jaħorġu rapport kull sena u aħna dejjem niġu mistiedna biex eh, nikkontribwixxu b'opinjoni. Id-data ta' skadenza se tkun fis-6 ta' Marzu. Fis-6 ta' wara nofsinhar ta' flaxija. 6 ta' Marzu sa' 6 ta' flaxija mela u il-votazzjoni Fury se tkun fit-12 ta' April. U il-votazzjoni f'Peti tkun fit-22 ta' Marzu. Jiena ma nixtieqx nidħol f'ħafna dettal għal ġra qegħdin tard u allura nipproponi illi nkomplu punt 10 għalissa ħanistennew ftit sakemm nistennew il-mexxej ta' delegazzjoni. Naħseb li nistaw naddu għal petizzjoni 142 tal-2015 fuq il-software, cheating software fil-karozzi. Il-petizjonant eh, mux tarawnek u rappresentanta hija Barbara Punizuto u naddir kelma lilek. Grazzi, Sinjura President, jina nixtieq nagħti aġġornament fuq l-azzjonijiet illi eh, ittieħdu mill kommissjoni għanna il-proċedura ta' test tal-emissjonijiet l-RD. Din il-proċedura ta' test ta' testijiet u għanna l-atti legali. L-ewwel ħaġa għanna anki l-emissjonijiet eh, ta' sewqan li ġew pubblikati fl-20 ta' Marzu u l-20 ta' April fl-2016 u b'dawn iż-żewġ għatti il-Kommissjoni ħadet um, passi importanti sabiex tnaqqas il-emissjonijiet NOx fil-tniġis tal-arja u fit-bittini għat il-Kommissjoni u koll ehm, ħadet um, impen sabiex tamer ċer tamer revizjoni tal-fatturi ta' konformità illi ġew msemmija fil-petizzjoni dan ħassir fuq bażi annwali sabiex inkunu ċerti li dawn il-fatturi ta' konformità jkunu jkunu kemm jista' jkun eh, viċin għal marġni ta' wieħed. Imbagħad it-tielet qatt RDI fejn ħannaqsu lat fuq numru partikolari fil-laboratorju anki fit-toroq. Dan ukoll qed isir mill-Kumitat Tekniku li huwa kompass mill-Istati Membri f'Diċembru tas-sena l-oħra u bħalissa hemm studju jsir mill-Parlament Ewropew mill-Kunsill. Bħalissa aħna qegħdin naħdmu fuq ir-raba' għat tal-RDI e li ħaj jisaxħax l-aspetta ta' sorveljanza tassu u jinkludu anki l-testjar mill-laboratori indipendenti. Fjannar li għadda kienem gwida mill-Komissjoni biex nevalwaw il- il-tnaqqis tal-strategji tal-emissjonijiet tal-karozzi u l-gwida għandha anke metodoloġija biex tejn l-istati membri identifikaw każijiet speċifiċi ta' ċertu apparati. Mm, il-Kummissjoni wkoll qiegħda tiġbor data sabiex tavalwa l-progress fil-PEMS Portable Emissions Measuring Systems u kifet hemmhekk hemm klawżola ta' reviżjoni fit-tieni qatt tal-RDI, e, ġifieri bażi tad-dejta li ħan iġbru aħna nkunu nistgħu nagħmlu reviżjoni tal-fatturi ta' konformità illi nistgħu insibu fit-tieni qatt tal-RDI. E. Dak kollox minna ħati għaj, grazzi. Nirringrazzjak Eh, naddi il-kelma l-kollegi, Signora Evi. Grazzi, President. Il-Kummissjoni semmiet l-affarijiet kollha żbieħ li saru f'dawn is-snin kollha. Illum, illum stess sija ilu votajna fuq ir-rapport finali tal-Kumitat ta' Inkjesta EMIS il-komitat illi twaqqaf matul din is-sena biex ikun hemm eh, iktar investigazzjoni fuq dan. Issa, il-fatturi ta' konformità daħlu sabiex jiġu irdupjati il-limitazzjonijiet ta' emissjonijiet mingħajr ta' NOx mingħajr ebda bażi xjentifika. Anke fir-rapport finali qed jiġi rikonoxxut illi dawk illi jaħdmu f'settur tal-karozzi u tal-vetturi u wara l-insistenza ta' stati membri fosthom l-Italja biex jipprova jkun hemm eh, strateġija biex jaraw kif għamlu biex jitilfu l-ħin u jdewmu l-implementazzjoni tal-RDI biex jintroduċu fatturi ta' konformità u multipliers li huma ħafna ola minn dawk illi huwa meħtieġ anke għaliex matul is-smiħet li kollu li kellna matul dan il-komitat l-esperti kollha tekniċi ikkonfermaw illi dawn il-limiti illum il-ġurnata diġà huwa possibbli jiġu rispettati f'kundizzjonijiet reali. Tant illi hemm restrizzjonijiet li huma iktar stringenti minn dawk tal-Unjoni Ewropea u jiġu rispettati diġà jiġifieri mill-aspett tekniku m'hemm l-ebda ħtieġa li jkun hemm dan il-fattur ta' konformità jiġi pass past u wara tħassib li semmew madan petizzjonanti nittama li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa għaliex minkejja l-fatt illi għadna l-bot ħafna mill nikkonkludu dawn l-situazzjoni eh, għalli xiexti infakkar il-lum ġunata għanna situazzjoni illi edha fuq il-level teoretiku iżda fil-verità fil-ħajja ta' kuljum fil toroq tana għatem vetturi, miet ta' vetturi li għadhom qed inniċsu sa' fil-mija iktar minn dak li huwa permess. Għalhekk tnejn sitwazzjoni drammatika, sitwazzjoni negattiva li tħalli effett fuq is-saħħa taċ-ċittadini. Ejja nfakru illi kull sena fl-Ewropa l-Aġenzija Ewropea għandna 430.000 persuna li jitilfu ħajjithom mod prematur. Dawn huma figuri tal-biża, statistika tal-biża. Din qegħdu nindirizzaw għalhekk bis-serjetà irridu inġeddu dawn il-limitazzjonijiet u naraw xinu ma responsabiltajiet għax sallum il-ġurnata ħadd meta jerfa' responsabilta, ħadd met ħallas għalija. Anke il-kumpens li suppost qed jingħata lill konsumaturi anke jekk fl-Istati Uniti diġà dawn ingħataw kumpens ġifiri il-konsumaturi Ewropej u dawk tal-Istati Uniti jiġu trattati b'mod differenti. Din hija problema ma nistgħux ninjoraw, nittama dawn il-petizzjonijiet jibqgħu miftuħin u nittama wkoll li dawn għandhom jintbatu il-Kumitat tal-Trasport u l-Kumitat tal-Ambjent li huma dawk li huma l-iktar kompetenti f'dan is-suġġett. Grazzi. Thank you, Peter. Grazzi Peter Jar, Kjoġbok. Grazzi tassew, Signora President. ħasra li se jkollna nistennew li jsir diżastru qabel istir xi ħaġa. U dan dejjem jiġri meta ikun hemm kwistjonijiet ambjentali qegħdin naraw kif nistgħu ntejbu din ir-realtà. L-industrija ħafna drabi tinħeba wara l-istatistika u mhix f'kuntatt mar-realtà, meta wieħed iħares lejn il-kundizzjonijiet fil-laboratorju dawn ikunu ħafna ħjar mill-kundizzjonijiet reali. Għalhekk dawn l-affarijiet innovattivi huma kollha relatati mal-kundizzjonijiet fil-laboratorju u mhux mal-realtà tal-inqas qegħdin nagħmlu progress u l-Kummissjoni qed prova wkoll ittejjeb il-realtà situazzjoni. Dan mhux proċess sempliċi, dan nifmuħ. Hemm bżonn li niżguraw illi l-kumitati responsabbli li huma involuti e, nittama illi jaħdmu biex ikollna valuri realistiċi biex tastaw nkunu nistgħu nitalmu mill-iżbalji tal-passat. Nixtieq li petizzjonijiet jitħallew miftuħin ħalli jkunu jistgħu jinbatu fil-kumitat relevanti. Imbagħad naraw xiġri. Imbagħad wara li niksbu iktar informazzjoni nagħmlu suġġerimenti imma lissa għandna nħallhom miftuħin. L-Onorevoli Marjas. Margaret l Grazzi, Sur Marias. Peter, talab li nżomu miftuħa. Nizlu fil-minuti din. ċaġa straordinarja. Eh, skantajtni. Ovvjament naqbel ma' suġġeriment tiegħu. Dan il-każ huwa wieħed mill-iktar każijiet li qed ħalli dannu huwa reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-fatt li aħna maħniex eh, qegħdin nagħmlu trattament ġust, maħniex qegħdin niżguraw is-sigurtà ta' ċittadini u lanqas li għeddin nistipulaw kundizzjonijiet indaqsan l-kompetizzjoni internazzjonali qegħdin nimminaw il-possibilitajiet tal-industriji tagħna stess biex ikollhom rwol importanti fuq livell internazzjonali. Għalhekk għandna naħdmu sabiex niżguraw li l-Parlament u s sistema Ewropea twieġeb sabiex nerġgħu niksbu fiduċa kif taħdem din is-sistema. U għalhekk jiena nixtieq napprova dak il qal Peter u naħseb illi għandna nagħmlu l-ħila kollha tagħna. Ma nafx kien ir-riżultat tal-kumitat illum, imma għanna namlu l-ħila kollha tagħna biex namlu pressjoni u nittama li niksbu maġġoranza fil-Parlament ma naħsibx li dan kien daqshekk malajr il-maġġoranz ma naħsibx kien ta' zina ma jekk nħaffu aħjar. Grazzi. Grazzi Sur Marjas. Grazzi. Naqbel mal kollegi Illi din hija xi ħaġa li għandha tibqa' miftuħa. Hija kwistjoni serja għall-Ewropa kollha u għall li li jitmur li l-in mill-Europa u tiżvela il-problemi li jilom jeżistu. Il-sistema ta' kontrolli li għanna fuq din l-istruttura ma kienx hemm biżejjed monitoraġġ, ma kienx hemm kontrolli kif suppost, kien hemm ħafna problemi. U din hija xi ħaġa li ma kienx tinvolvi sempliċement eh, manifatturi wieħed, hija kwestjoni miftuħa l-fruqot ħafna affarijiet u jina bat mistoqsija l-Kommissjoni u tweġiba kienet li dan mandux jaqsam mal-Volkswagen biss imma kienem produtturi oħrajn tal-karozzi u għanna kumitat partikolari li qed jindirizza din il-kwestjoni partikolari. Għanna kumitat apposta li għandhom Eh, din ukoll interazzjoni ma l-esperti. U hemm ukoll kwistjonijiet oħra li ser jiġu eżaminati. Jiena m'iniex membru ta' dan il-kumitat, ma nafx kif żviluppaw l-affarijiet, u aħna bħala kumitat tal-petizzjonijiet naħseb li din hija responsabilità tagħna li dan id-dossier ikun disponibbli. Irdu nagħmlu wkoll pressjoni biex ikun hemm iktar intervent, iktar eh, studi studji u azzjonijiet. U kif għamel il-Kumitat eh, ta' inkjesta irridu nuru li qegħdin naħdmu fuq il-protezzjoni tal-ambjent li qed nieħdu azzjoni u anke is-saħħa ta' ċittadini tagħna. Iġifiri b'dubju ta' xejn din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa. Irridu naraw x'ikunu l-iżviluppi li jsiru u fil-futur ikollna nerġgħu nqisu situazzjoni biex naraw x'nistgħu jsir. Grazzi, naqbel din naħseb li hija eh, soluzzjoni. Irridu naraw x'se jkun ir-riżultat tal-Kumitat emis. Qegħdin jiddiskutuh bħalissa. U għalhekk għandna nħalluha miftuħa u nitolbu l-Kummissjoni aktar il qudiem biex tagħtina iktar informazzjoni wara li jsir il-vot fl-emis, fil-Kumitat emis. Tajjeb, qed nieħu gost li għandna kollegi li huma tal-istess opinjoni kultant. Hija xi ħaġa inkoraġġanti. ninvolvu ninvolvu wkoll il-Kumitat tat Trasport u għom f'dan kollu. Tajjeb, nixtieq niskuża ruħi li qegħdin naġlu f'formol l applikazzjoni tal-Liġi Ewropea fil 2015 rajt li kienem titlaq mill-kamra. Fuq l-opinjonijiet ma naħsibx li għanna naħlu ħafna ħin. Sakemm ma jkunx pont daqstant importanti. Għalhekk se nżommu model pożizzjoni u ngħaddu għal pont li jmiss għax għandna l-petizzjonanti qegħdin jistennew. Il-petizzjoni li jmiss hija 9 8 tal-2015 fuq il-bidla l-kontroll selettiv katalittiku wara il-każ tal-Volkswagen. Nat il-mikrofon l-rappresentant tal-Kommissjoni eh, Sir Wombiskotto. Signora Wombiskotto, il Grazzi Grazie tassa, Signor President, din hija petizzjoni li torbot ma' dik ta' qabila. Għalhekk ngħid biss illi il-defeat devices il-software arriqi li qed insemmu fil-petizzjoni dawn ilom mill-1998 u dawk li munafattaru il-vetturi għandhom l-obbligu li jkunu f'konformità mal-liġi. Skont is-sistema attwali ta' type approval, sfortunatament din il-proibizzjoni hija responsabilità ta' l-Istati membri. Il-Kommissjoni naħa tagħha diġà issuġġeriet proċedura ġdida ta' Real Driving Emission Test qabel ma ġew żvelati dawn ir-riżultati. L-ewwel RDI ġie vvutat mill-Istati Membri f'Mejju tal-2015 U imbagħad aħna bdejna bl-isforzi tagħna kif semmejt qabel biex nifinalizzaw il-pakket permezz ta' RD 2 bħalissa tiġi studjat RD 3 u RD 4 waqt jiġi prezentat. Issa il-possibilità li jkun hemm erq permezz ta' dan is-software qed tiġi limitata iżda irrid ikollna sorveljanza tas-suq adegwata. U din hija raġuni għalfejn il-Kummissjoni f'Jannar tal-2016 issuġġeriet monitoraġġ u evalwazzjoni tas-sistema kollha kemm biex niżguraw li jkun hemm indipendenza tal-testjar u sorveljanza tal vetturi li diġà qegħdin f'ċirkolazzjoni U anke l-irwol ta' dan tal-Kommissjoni. Jenħossu li dawn hemm minn dawn il-nuqqasijiet fis-sistema attwali u l-Kummissjoni għalhekk stiednet il-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex jadottaw proposta tagħna malar kemm jista' jkun u jilħqu l-għanijiet tagħna. Il-Kummissjoni wkoll bdiet proċeduri ta' ksur kontra seba' stati membri fuq raġuni illi ma rnexxinhomx jilħqu l-obbligi tagħhom taħt il-leġislazzjoni ġdida ta' type approval. Grazzi. Grazzi tassew niftħu il diskussjoni fost il-kollegi. Ħadd mexxi jitkellem, Leonora? Xtaqt sempliċement inżid illi iva huwa minnu id-defeat devices huma projbiti. Iżda huwa minnu illi hemm eċċezzjonijiet għall-użu ta' dawn dan it-tamir biex ikkontrolla l-emissjonijiet u din hija l-problema għaliex dawk li manifatturaw il-vetturi fostum Volkswagen iżda hemm oħrajn ukoll isemmu jużaw dawn l-eċċezzjonijiet biex inaqsu l-effikaċja tal- tas-sistemi tagħhom li itaffu dawn l-emissjonijiet għax inkella ikunu qegħdin jista' jkun illi jkun hemm ħsara l-magna. Smajna fil-wieħed mill-ismih biex wieħed jara l-emissjonijiet kif isiru fil-verità, irrid ikun hemm dawn irrid ikun hemm babis Hawnhekk fl-Istati Uniti kien hemm min ammetta li kien hemm babiż, imma hawnhekk ħadd ammetta. Iżda għalhekk hemm bżonn li tkompli għaddejja l-inkjesta. U naraw li dan mhux biss qed jaffettwa l-fiduċja tal-konsumaturi ma anke s-saħħa tal-bnedmin. Għalhekk kien il-protezzjoni nżommuha miftuħa bħal dik ta' qabilha. Nżommu l-istess raġunament bħal ma minna protezzjoni preċedenti. Peter Jar. Skużani, Sur Marjas. Grazzi tassas, Signora President. Naħseb illi dan ir-rapport għandu x'jaqsam mod dirett ma' dak illi intqal fil-petizzjoni preċedenti. U hawnhekk qegħdin inqarqu bil-konsumaturi din hija problema hawnhekk. Il-Volkswagen mod ċar qarqu bil-konsumaturi tagħhom, bil-klijenti tagħhom, dan ġi żvelat u issa idu jħallsu kumpens. Il-konsumaturi għad ma jridu jaraw x'kumpens ħajjieħdu. Titissir xi ħaġa fl-Ewropa minħabba li dawn is-sistemi kollha differenti. bluzu ta' software. Ma nafx għalfejn din id-diskutu din il-ħaġa b'mod superficiali. L-istatem Uniti din indirizzawa b'mod ċar u kien hemm kompens. Tħallsu ħafna flus għal dawk li kienu vittmi ta' dan l-iskandlu u l-istess ħagġa t-istir fl-Ewropa. Apparti minn hekk irridu wkoll inżidu l-effetti li dan ħalla fuq is-saħħa taċ-ċittadini għaliex kien hemm emissjonijiet li ma ġewx ikkonsidrati illi inħbew u għalhekk dak li rridu nagħmlu huwa li jkollna sanzjonijiet effettivi u biex jiġu kastigati biex dawn ma jirġax jisir, mux biss mill Volkswagen, imma mill-industrija sħiħa tal-vetturi fl-Unjoni Ewropea. Mitweġiba illi irċevejt mill-Kummissjoni għal mistoqsija li għamilt ħareġ ċar anke kif semmejt aktar kmini li hemm kumpaniji oħra li qegħdin jiġu monitorati biex naraw huma wkoll kemm għalqu bil-konsumaturi tagħhom. Din petizzjoni għalhekk għandha titħalla miftuħa u rridu nappoġġaw il-petizzjonanti kollha li jitkellmu fuq dan is-suġġett. Grazzi l-Onorevoli Jar. Iva jiena u kol nemmen illi dan għanna nżommuħ miftuħ. Għanna. Nindirizzaw il-komitat relevanti. Probabli ikollna rakkomandazzjonijiet biex naraw kif nistaw intejbu il-protezzjoni tal-konsumatur. Iżda, fuq il-kompens il l-Istati Uniti qegħdin eh, jimxu iktar brata maġla, jiġifieri jekk ikun hemm er irid jitħallas kumpens. Fl-Unjoni Ewropea il-figuri għal kumpens huma limitati meta mqabbla mal-Istati Uniti. Għalhekk jekk jiena inkun qed nagħmel dawn affarijiet fl-Istati Uniti naf se nħallas għalija iżda mhux l-Unjoni Ewropea xi ħaġa tad-daħq. Din hija xi ħaġa li nistgħu intejbu. Iżda din għandna nħalluha miftuħa u meta nisimgħu iktar min-naħa tal-Kumitat nkun se nilqu l pozizzjoni Imma nafu li hemm ħbarijiet tajbin ukoll f'dan ir-rigward, mhux affarijiet ħdejna biss għaliex se jkun hemm kundizzjonijiet leġislattivi biex niżguraw li dan ma jkunx jista' jerġa' jsir. Grazzi, nixtieq ninformakom li l-Komitat emis għala issa għax wara l-votazzjoni għal l-Komitat, iġifieri qed ikkonkludu. Ejja nikkonkludu kif ġej, il-petizzjoni nħalluha miftuħa u nibqgħu f'kuntatt mal-Kommissjoni, speċjalment fuq l-aġġornament tal-proċeduri ta' ksur fis seba membri illi intom semmejtu fil-kommenti ta'kom. Tajjeb, eja inkomplu u għata onuru privileċ għalija li nil-amana għal petizjonanti għal petizzjoni 1328 tal-2015 imresqa minn Renato Amoroso fuq l-istatu tal-Kummissarju tal-Ġustizzja fl-Italja u għanna numru ta' petizzjonijiet li mhux ħanoqgħod. Nirrepetihom biex nifranka ftit minuti, nixtieq nagħti l-mikrofonu lil petizzjonanti ħames minuti kull wieħed. Nibdew Brossella Barone. Chiarissimo Presidente. Grazzi tassew, Senura President, onorevoli deputati it-talba ta' ftuħ ta' kasta ksur ksur min-naħa ta' Parlament Ewropew l-Italja minħabba it-trattament illegali għal maġistrati onorari, mod partikolari li mħalfin tal-paċi din ġejja minħabba l-abuż li saru fil-kontratti f'dawn l-aħħar 15-20 sena li diġà ġew applikati fil-din il-kategorija u dan huwa kontradiċenti għal dak illi jisirrex l-Konsell tal-Ewropa l-Kumitat ta' Drittijiet Soċjali. Dan jekser id-direttiva 70 tal 99 li ġiet implementata fil-deċiżjoni għafas għal żmien determinat. L-ftehim jistabilixxi il-prinċipji ġenerali u rekwiżiti minimi li għandhom xaqsmu mal-xogħol li juri wkoll li jiġi stabilit qafas ġenerali li jiggarantixxi trattament ugwali għal dawk li jaħdmu eh, għal dawk li jaħdmu full time. Dan però imur kontra l-ftejm li jgħat bitlet profili differenti biex ikunem anke dan għalhekk qed jikser il-limitazzjonijiet għal tiġdid tal-kontratti dan il- Għafas jgħid il-ġustifikazzjoni għal dan il-kontrat definit huwa minħabba l-ħtieġa ta' li jkunu sqal żmien partikolari. Dawn anke jilħqu l-ħtiġijiet temporanji li kunu biss għal ftit żmien. Il-kas ċet 21204 sbarra 20 tal-4 ta' Lulju tal-2006. Dawn il-kas ilu għaddejjin għal 15-20 sena fejn insolvu dawn l-affarijiet aħna fuq anke kustonijiet penali u anke ta' kif jiġu trattati dawn il-ħaddiema u rikorsi għal biex jiġu mkeċċija l-immigranti. Dan huwa kontra koll il-qafas fejn memx raġunijiet ġustifikati għal fejn jiġi tirat il kontrat Infakru l-Qorti tal-Ġustizzja il-kas 98 eh, tal-2009 ta' ġunju 2010. li il-kontrat juru ma tista' jiġi skadut, ma tista' skadi qabel ma jieħu effett. Dan il-każijiet il-gvern tal qatt ma ta' ġustifikazzjoni għalfejn ikunu qegħdin jiġu irtrati dawn il-kontratti u għalfejn ma jkunux qed jiġu imġedda. Għalhekk, peress li l-Istat Taljan f'dawn il-każijiet kisser id-dritt komunitarju billi irtira b'mod abbużiv dawn il-kontratti wassal sabiex ikun hemm proċedura ta' ksur biex l-Istat Taljan jiġi mitlub illi jwaqqaf din il-kategorija f'konformità mal-liġijiet Ewropej biħlas eku bħal billi jinataw u koll garanziji bħalma għandhom dawk li huma fuq il-livell pubbliku għal sikli fuq drittijiet oħra u anke eh, per eżempju maternity leave jiena om ta' ta' umin li ma stajċ nuża dan id-dritt li kelli nerġa' nħolla x-xogħol wara tliet xhur anke kien hemm min wara l kimoterapi kellu jerġa' jidħol għax-xogħol għalix ma kellhom ma kienux intitolati għal dawn id-drittajiet. Thank you very much. And now the floor goes to Manuela. Grazzi tassew, issa nisimgħu minn Manuela Artone għal ħames minuti.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 jina nitratta xie elf kas fis-sena u għallura ma nisame xejn xogħol addizzjonali jiena definixxejt biss bħala mħallef tal-paċi l fuq minna xar tele proċediment fil-proċediment eh, kriminali għawnek nishtiq nfakkar il-natura fittizja ta' dan il-din il-pozizjoni onorarja ta' dawn il-mħalfin li għet jaħdmu. Għaliex dan huwa konfermat mill-istess reġizatur taljan illi għet inegali nifsu għaliex irdu naqraw 11.4 ter ta' 64 tal-1991 e, għal 1277 sentenza fis sena illi jistaw jiġu mħalsa pala mħallef. U dan jista' jwassal għal e, e, dħul ta' maġistrat jkun għaddu kif beda. U din hija sempliċiment matematika sempliċi bil-1.5 1.56.81 għal eh, kull kas li nata il-mħallef tal-paċi. U l-dan imħalfin tal-paċi għandhom l-istess valur legali għal dawk li jisiru fi tribunali ordinarji italjani li għandhom l-istess seta fuq dritt u liġi minn liġi nazjonali. Allura ħna biex nkunu nistaw nikbu 1200 u 77 sentenza wieħed irid jaħdem full-time u ma jistax jagħmel part-time xogħol ieħor. B, il-ħamra tal-paċi jrid ikun ta' professional immens, jrid jinkollu jkun disponibli u il-kontratti ġew ġem ġadda 20 sena dak li huma id-deċiżjonijiet simili li jkunu superjuri għal maġistratura biex nivalwaw il-xogħol tal-dak tip ta' mħallef biex jerġa' jġedid l-kontrat huwa mfissat liġi ordinarja ta' stat Taljana fl-1277 sentenza fis-sena u jridu niftakru illi l-ġdatur Taljan eh, foka fuq il-lan ewlini tiegħu għaliex dawn imħalfina kim seħin onorario fil-verità full time eh, bot indefinit huwa qed jagħmlu xogħol li qed jisulhom ħafna flejes il-gvern u eh, qed imorru kontra id-dritt u qed jiġu maċħuda lilhom id-drittijiet kollha tagħhom il-teġdid ta' dawn il-kim sejħa pozizjonijiet anki għal 10 snin eh, qed isir biex ma jkunx hemm paralizi ta' sistema ġudizzjarja Taljana li skont statistika Taljana hija ta' 50 fil-mija 55 fil-mija ta' nuqqasijiet f'dak li huma l-mħalfin disponibbli u dan dan nisan qabluħ ma' 97 93-88 ta' snin ta' qabel. U dawn huma pereżempju deċiżjoni ta' Brian u Maskolo konklużjoni l-liġi 37 e, u 34 e, dawn taw permess lil tas Taljan illi jużaw illi jużaw jabbużaw propjament mill-ħinijiet tagħhom u l-kontratti tagħhom u dan mod fragranti għal ħaddim oħrajn. U allura l-pozizjoni tagħna hija li naċċertaw li kunem ma jkunx violazzjoni minn aħda stataljan biex nagħtu ehm, infrazzjoni skont il-tħaddim ta' 250-260 ta' Trattat tal-Unjoni Thank you very much. And now uh, it would be interesting to listen also to the Italian permanent representation Eh, Nikola Minna. Nikola Minna sinna minnazi jissa il-koordinatur għal ksur u għajnuna mill-istat. Jena kontenta il-issa għandikom il-kelma. Grazzi. Nsellem mill-onorevoli deputati unek u kull minnu prezenti. Dan il-kas huwa importanti ħafna u eh, inna samme xoħ il-qoddim eh, parti tal-gvern taljan il-raġuni il-għaliex aħna għedin niddiskutu għawnek illum huwa minħabba li provajna nidentifikaw triq biex ikunem gwaljanza bejn il-maġistratura ordinarja u dik onorarja. ma dan ntwara li mhux possibbli għal maħabba raġuni legali illi il-pozzjoni Taljana tgħid illi e, min jaħdem fuq livell ġurisdizzjonali jiġi eżerċitat mill maġistrati ordinarji u l-Istitut tal-Maġistrati Onorarja hija prevista e, paġaġa sekundarja għal dak li huma l-impjegati kwalifikati fix-xogħol tat tribunal u dan jikwalifika bħala jisu e, impenn u d-dumir ċiviku illi ma jistax tqablu fuq xogħol legali u dan rabta mal xogħol mal-kariga tal-maġistrat ordinarju u dan anke nħarsu lejn kif jintażlu l-persuni maġistrati ordinarji jintażlu permezz ta' kompetizzjoni u eżami u daw konorari jintażlu permezz ta' intervista. Dan faj fissirx li l-maġistrati onorari ma jamlu xol fundamentali, jamlu xol importanti immens biex il-Tribunal Italjani jikomplu jaħdmu u għalek il-gvern ixti assolutament jarraf trattament eh, li ikun indaqs għal dak li huma l-maġistrati ordinarji. U dan nixaqsam mal aspetti li semmew ġifiri l-ħlas, il-dritt għal-leaf, um, tal-maternity leaf, tal maternity leave, il il-vakanzi u u l-ħinji ta' xogħol aċċettabbli. Għat interess tal-gvern taljani li jisibu soluzzjoni li tippermetti li jkun hemm rikonoxximent ta' dan it-trattament ndaqs u eh, dan għandu jisib il-bil tal-Kummissjoni Ewropea. Għalek taħna dialogu li aħna rridu nitlu ktar fil-fond fija. Kif nsibu din il-punt bilanċ u niproċedu għal ġisistemazzjoni mħaffat ta' situazzjoni t l-problemi u dan ħasimot urġenti għaliex il-gvern għandu delegazzjoni legislativa mill-Parlament Taljan u din il-delega ser tiskadi f'Mejju ġibiru fl-interess tal-gvern taljan li nsibu soluzzjoni mħaffa illi tkun tista' tirreġixxi għal dawn it-talbiet li ġew imresqaw mod sew u xira. U allura nħarsu mod favorevoli ħafna għal eh, dak li qed tintalab mill-komitat hemm kuntatti għaddejni minħata gvern aħna assolutament ser nsibu soluzzjoni soddisfaċenti qabel minn ta' Mejju. Grazzi. Thank you very much. And the Commission is here, and I'm happy to invite... Kommissjoni għadawnek, eh, signora Tramma Zaba, biex u kol jispieganna il-situazzjoni, tispieganna il-situazzjoni. Iva, grazzi. Iva, il-Kommissjoni eh, tafsew b'xin is-sitwazzjoni illi kom kif iddiskrivejtu. Aħna servajna ġevejna xi sebejn il-ment. Ġifieri naħseb illi huwa serju ħafna, ġevejna informazzjoni dettaljata ment, ħafna paġni li ma taħt l-analiżi aħna kif intqal konna f'kuntatt mal autorità italjani biex nsibu soluzzjoni, jiena kull ma nistanaj issa huwa li għadna qegħdin analizzaw il-leġiżlazzjoni italjana u l-informazzjoni kollha, l-menti kollha. Nifukaw fuq kwistjonijiet li ġejjin, id-definizzjoni ta' ħaddim, id-diritt tal-lif ta' maternità, tal-lif annwali, tal- kollok il-kontratti fissi abbużivi u id-differenza bejn kontratti fissi u mhux fissi u hawnhekk din hija sitwazzjoni fiex qegħdin bħalissa. Aħna nittamaw li konnem hemm soluzzjoni tajba għal dawn imħalfin onorari importanti ħafna. Eh, Bel wieħed ieħor nitrattaw b'mod kbir ta' każijiet, jiġifieri niġu mal-awtoritajiet Taljani b'soluzzjoni tajba grazzi ta' sew tal-attenzjoni. Grazzi ta' sew, grazzi tal-li żammejt fil-punt u anki rajtu il-fatti. Sur Kozolina huwa involut ħafna f'dan il-kwistjoni, il-kwistjoni tiegħek u xaħtet id-dawl fuq il fatt kollu kemmu, għandu għalik għallura. Ifem personalment jina naqbel l-ideja illi għawnek ġieti prezentata u njahna u kol mawtur ehm, ta' interrogazzjoni mill-kommissjoni pala eh, xaġa li ħna rċevejna parzialment il-lejla eh, dan jikorrispondi għall-erjament eh, fuq il-kwistjoni. Għandi mistoqsija però ċaħna ma nixqonek biex nsibu l-meritu jew soluzzjoni, kiko mm, sew, kiko jifidejna l-affarijiet, l-affarijiet u miexek. Mm, aħna li nistaw namlu jaħħaġa, dinija l-talba li dik għet nitlobkom, nitlobkom anki l-kollegi taljani u mux. E, ħna għet nitkellmu dwar Ministru Orlando tal-Ġustizja u anki l-Komissjoni nibatu witra u l-inżommu miftuħa l-petizzjoni, iġifiri dan huwa sens tal-dan il-talba tiegħi ma nistgħux nagħlquha. Iżda illi fl-aħħar mill-aħħar nneħtfu l-opportunità li għandna, jiġifieri għandna il-liġi derega sa' 8 ta' marzu. Issa aħna għandna nippruvaw minn komitat natu tweġiba minn ħadd l-Komissjoni propjament ġib jiġifieri naħseb li l-Parlament Ewropew ridu niftħu il-petizzjoni billi nżommu miftuħa l-petizzjoni li jitlob il-partijiet ehm, differenti e, kommissjoni u anki involviment bisħie għalix issa sajlu naqa li aħna qegħdin nitkellmu għodim il-Ministeru ta' Ġustizza fl-Italja ehm, li ma tantx kas każ, imma jnħarsu lejn il-partit interessati u rappreżentanti tagħhom biex insibu soluzzjoni għaliex huwa ovvju illi marra mont ta' snin li aħna għandna Ġifiri nibdew fuħet u disejn ta' din il- 15-20 sena u ovvju illi aħna irridu sibu soluzzjoni. Għax aħna għanna funzjoni importanti billi nipruvaw nażu mu nazzu minn leġislazzjoni kollha li teżisti mill-Parti tal-Ġustizja Ċivili Taljana. Allura ta' sew jagħmlu xogħol importanti immens iżda ir-riskju huwa illi ħajkun hemm konflitt kontinwu bejn id-dritt tax-xogħol, id-dritt komunitarju, tal-Kostituzzjoni Italjana, id-diselazzjoni tal-personal. Jiena naħseb li madwar dan kollu hemm raġuni ta' għaliex nistgħu nsibu soluzzjoni li jisodisfa it tolitarjetà tal-ġudiċi tal-paċi Italjani biex nħarsu drittijiet tagħhom u dan jgħin ukoll biex insolvu problema antika ħafna li għanna f'pajjiż bħal italja li huwa retrassi li aħna komelajna mod partikolari dik li huwa il-ġustizja li jiena nixtieq li jintu witra tal-Kumitat tal-Petitions b'bażi tal fatti li jitu widen u li aħna ġevejna hawnhekk il- il-persuni jsemlu petizzjoni nitlobhom li jaħdmu l-Komissjoni fis-mat li ġejjin biex joħorġu proposta sa' tmien ta' Mejju u nerġa' nsemmi l-Komissjoni għal-Peti dan it-tema billi nerġgħu nisimgħu il-protagonisti u naraw nippruvaw nifhmu jekk is-soluzzjoni. il ġiet ehm, mażula kienet waħda satisfaċenti biex ippruvaw insolvu l-problemi li aħna għandna l-Italja speċjalment għal dak li huwa l-ġustizzja ċivili. Naħseb li dan huwa l-aħjar mod li jiena li jena nisuġerixi li nabdu biex konna konsel ġenerali tal membri parlamentari italjani u mux italjani biex konna inizjattiva li ma taħrabx mill-okkazjoni li ntaqaw ma' dawn il-nimħalfin hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Thank you very much and thank you for being so helpful when, when we are to conclude on this. Grazzi, tassew konta utli, tassew eh, utli biex jessib soluzzjoni, Sir Becker. Grazzi tassew, Signora Chair. Għanna unek seba soluzzjoni, eh, tas eh, piuttost simili. Jina naħseb ilija ħafna informazzjoni fuq il-mejda Il-dettalju jirqaqat kollha dak dik li attività hija magħrufa minn kulħadd. Il-ġustizzja tal-imħalfin tal-paċi mhumiex eh, imħalfin hekk eh, sekondarji jew part-time jeħmu ħafna. Ġifiri għandi żewġ mistoqsijiet il kummissjoni X'iktar informazzjoni tista' għandkom bżonn kemm ħaddu mu iktar minn hekk. Ma sax nistennew iktar minn hekk. Il-petizzjonijiet ovvjament iridu jinżammew eh, miftuħin. Grazzi tassew Sur Becker issa nadu għas-Sur Marjas. Grazzi tassew, ċer. Għawnek għana mm, kas klassiku ta' ksur ta' dak il-ftajim għafas ta' 18 ta' marzu tal-1999 u jgħid illi l-abbus tal-estensjoni fuq eh, eh, kontratti definiti jistaw jgħinu biex il mini ħaddem jevita li jgħati kontratti fissi. Allura, ma sa xikun il-bawsejġinek, il-ħaddima, il ħtiġi tal-ħaddima huma permanenti, huma kostanti, għandek kontratti permanenti fis-settur privat, eh, pubbliku u din hija xi ħaġa li lkoll nafu li dan huwa applikabbli kull mkien imma kif nafu li stati membri kollha jiksru dan il-qafas dan il ftajim qafas eżempju fil-Greċja. Eh, jiena minux jagħmel mistoqsija hawnhekk fuq li nagħmlu permanenti staff um, uh, sekondarju jew uh, awżiljari jew fil-istituzzjonijiet akademiċi u jiena nixtieq ngħid li eh, dawn il-10 snin bħala mandat hi xi ħaġa li mġet isseħħ u fl-aħħar mill-aħħar dawn l-individwi jibdu jitilqu mill-universitajiet u jmorru għal istituzzjonijiet oħrajn Aħna għanna dawn il ġustizzi ta' paċi li huma onorari, eh, il maħafi ta' paċi u dawn ċerament qed naraw qed naraw missjoni li hemm ksur, hemm ksur tal-1999 dan ir-regolament ksur tal-leġizzazzjoni Ewropea ġifieri se nagħżaw xi affarijiet li jdu nagħmlu. L-ewwel il-Kummissjoni suppost diġà semmit il-kwistjoni qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Suppost diġà ta' tbidu għal proċedimenti ta' ksur l-ewwel nett. U t-tieni punt, il-Gvern Taljan u l-Gvern Parlament Taljan jridu soluzzjoni illum qabelada. Il-ġad diġà tard wisq bażikament għal dawn il-problemi li dawn il-professjonisti qegħdin iħabtuċa magħhom. Diġà qaluna x'inhu ma ġifieri. Ma jistgħux noqgħdu dewhom nitlajaw aktar jekk aħna ħanqisu dak li ntqal illum hawnhekk mir rappresentant tal-Gvern tal-Jan, tal-Gvern Taljan sa Mejju irrid ikun hemm regolament ċar fis-seħ bħala aġġustamenti li jridu jsiru u allura li l-petizzjoni tibqa' miftuħa rridu nibqgħu nitfgħu pressjoni fuq il-Gvern Taljan. jista' jkun ġifieri li anke f'affarijiet oħrajn simili jridu nimxu f'dik id-direzzjoni, jridu nagħmlu ċara li situazzjoni se tisalva llum mhux toqgħod tistennew tuk mhix gvern li jmiss, jew għediet mill-gvern tal-lum, il gvern tal-jmiss ħajjitrattaq li. Di kwistjoni trid tiġi trattata immedjatament issa lum qabel Għaliex dawn il-persuni bħala drittijiet fundamentali li qed jiġu miksura u għandna il-problema ta' numerazzjoni. Il tip ta' rimbors li jingħata xi kumpens u aħna eh, ukoll irridu nappoġġaw eh, minn kull min qed jippetizzjonaw jekk jaġobkom, meta titkellmu, spruvaw limitaw il-lingwaċ, il-fervent tagħhom għal-minuta. Mhemmx fejn għodu nterġgħu nirrepetu kollox. Eleonora fidejk, dik jaġobkom fil-qosor ħafna. Iva, jienna naqbel ma dak li int għal mill-Sir Marjas, jienna sempliciment xtaq nerġa' nisħaq illi id-deċiżjoni tal-Komitat Ewropew tad Drittijiet Soċjali ta' indikazzjoni ċara ta' dik li l-ekwivalenza tal-imħalfin tal-paċi u l-imħalfin eh, ordinarji. Jina nkoll irrid infakkar kif int ah, iva veru ma nfakru għadi s-sentenza tal-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea illi tkellmet fl-2012 fuq dan il-punt. Eh, għal dak jista' jkun kemm jista' jkun l-intervent li sar fis-gvernattiv mill-liġi delega tal-57 2016 għamlet il-situazzjoni marri mela tal-lar. Għawlek il-situazzjoni jessek tal-prekarju. Aħna għan iprovaw għawnek nirġaw l-ura di problema ta' xol prekarju. Għallura jina naqbel ma dak l kollegi jenibdu witra imma rridu koll nżommu ehm, t tensjoni li għolja fuq situazzjoni u allura nittama illi ħajkunnem hemm interventi serji u raqum ħaffa dan ir-rigward mill-aktar fis. Thank you very much, Mr. Grazzi ħafna, Sir Poliese. Grazzi, nasenżon fil-qosor ħafna għand nitkellmu fuq il-bidla tar regoli ċirjo f'dan rigward iżda kellu bil-forsi tov l-Italja għall impenni eh, kostituzzjonali. Jinnas inni segwi dan il-punt, eh, ma wkoll kon ġessaqta fil-Parlament ġifieri nista' nistgħu għal naqbel u naqsam il-tħassib eh, ta' dawn il-persuni qed jippotizzjalaw għaliex daw qed jagħmlu xogħol importanti immens fissem il-qassim ta' ġustizzja fl-Italja. Allura kondizjoni hija waħda parada paradoss dak li l ta' kompens, ta' kuprekatarjetà, ta' kondizzjonijiet ta' xogħol, tal-meta tqabbel mad-direttivi Ewropej fuq il-tajjer u l-vakanzi li tal-maternità u affarijiet kollha li semmew b'maċċar ħafna mill din il kategorija ġibiri. Jiena naqbel ma' mal proposta ta' Onorevoli Kazzolini naħseb li huwa importanti li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u mprusett tassew tal-kollegi li hux taljani ta' dak li qalu għaxa sew brew li huma sensitivi għas suġġett u hija sitwazzjoni li titissolva minnhom qabel għala. Thank you very much. Nirringrazzjak. Issa ngħaddu Tarek Ibras. Tkellem fil-qosor jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President, jiena nista' naqbel ma' dak kollu li ntqal hawnhekk. il-Maġistrat Nazzjonali mhix ħaġa ċettabbli il-parlament, eh, għax mandomx flus, il-parlament mħiġa t-prova jissolvi il-problema, għal-kem hija wahda antika u hija wahda hija urġenti u koll. Smajt dak li tqal hawnhekk li din se ssir sa Mejju. Iva, forsi. U kummissjoni qed tgħid illi qed tagħmel absoluzzjoni eh, dal-waqt Imma din għandha tix tkun xi ħaġa immedjata peress li kellna żmien ta' 20 sena biex nagħmlu dan kollu, jiena ma tantx jiena ċert illi fi żmien xarejn ħansolvu din il-problema, din hija xi ħaġa trid issir u l-petizzjoni ovvjament għandha tinżamm miftuħa. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddu għal żewġ petizzjonanti illi għadhom ma tkellmux hawnhekk. Paula Marketta jimporta jekk titkellem verament fil-qosor massimu ta' żewġ minuti jew anki żmien iqsar. U Alberto Rossi wkoll. Grazzi. Onorevole Presidente, onorevoli deputati della Commissione. Onorevoli tal-Komitat tal-Komitat Jiena tiskellem fuq wieħed seba' seba' tal-2016 fuq kompatibilità distanza ta' xi 25 eh, snena eh, l-imħalfin tal-paċi huma parti mill eh, minn nisġa tal-ġudizzjarja taljana, ġudikatura taljana imma problema li jisardu f'kompetizzjoni ma oħrajn bħalhom. Mill-1941 hemm regolamenti li jgħid li dan it-tip ta' mħallef ta' paċi huwa mħallef ordinarju u li għandhom x'aqsam ma' liġi ordinarja e, skont li ta' seba' erba' tal-1991 skont l-elementi komuni li katerizzaw il- Magistrat ordinarju u dak professjonarju dak onorarju u Jan kwestjoni ta' inkompatibilità um, li qed tiġi assunt supposta iżda huwa l tal-paċi li qed jiġi trattat eh, mod iktar inferiori għaliex dan huwa inkompatibbli mal-kull fatt li qed jagħmel kull tip ta' xogħol addizzjonali jew part-time jew mhux part-time pubbliku jew mhux jew privat. U wkoll il-proibizzjoni ta' il-kariga politika minkejja li dan din dritt jinnata li l-maġistrati oħrajn li jistaw jagħmlu dan ix-xogħol barra mir-rwol tagħhom u veru l-imħallef tal-paċi jista' jeżerċita l-protezzjoni ta' avukat anki jekk il-barra mill-tribunal ta' partenenza eh, ma jistax jagħmilha imma dak li huwa x-xogħol tiegħu bħala mħallef il-żvolġiment ta' dan iż ta' dan ix-xogħol, iż-żvilupp u jagħmel dan ix-xogħol huwa diffiċli ħafna għaliex hemm ħafna inkompatibilità għall-mħallef tal-paċi u dan minħabba l-proibizzjoni ta' kol tip ta' xogħol awtonomu li jista' jneħħi l-indipendenza, il-bilanċ u anki preġu ta' dan it-tip ta' xogħol. Hekk pereżempju eżerċizzju ta' kummerċ u anki ta' spettaklu. Biex nagħlaq il-mħallef tal-paċi tiġi trattat bħala persuna f'xogħol prekarja meta jiġu għax-xogħol eh, bħala ħaddim ma bat jiġi trattat mod iktar stret meta mqabla ma' maħalfin professjonali meta mqabli ma' xogħlu. Ir-reġim legali tax-xogħol tiegħu hekk kif huma wkoll it-tiġdid tal-kompetenzi tagħhom huwa antikwat pala sistema ta' xi 15-20 sena ilu jmur kontra kompletament din il-konċett tal-lum ta' prekarjetà. Il-grazzi ta' sew, iskużawni tgħid il-Presidenti ma' xi ħaġa li diġà smajna ma' nix ma' nix ripetu. Skużani tali ħajkolli ninterrompi imma ħajkolli trattaw il-petizzjoni li jmiss l-istess ta' dinja tip ta' dinja ta' qabel ma nispiċċaw il-ħin l-interpreti. Jiġifieri eh, nixtieq indur mill-fih għal Rossi. Jihanżom, fil-qosor hawnhekk il-gvern Taljan ġi biex jigdeb u jgħid gideb L-Italja qegħdin jagħmlu liġi li taqta' saqajn, literalment taqta' saqajn il-maġistrati onorarji. Il-maġistrati illi illi jagħmlu dan ix-xogħol full time u din il-liġi trid illi dan il-full time isir wieħed eh, part time u jrid illi jelimina il-tħalas il, jrid illi minflok ix-xogħol tagħna jpoġġuhom f'maġistrati, fil-ħoġor maġistrati onorari, għedin jitqubina, jena tassew skat niskanta li l-onorevoli Kozzorel dak li għalla li eh, xie problema miex illi li konna dan li ġi delega sal-meju ma li kanċella għan ħasruwa għalli xie wahda li toffendi dipendenza tal-magistratura u il-fat li kollok ħames tele familja li għal ejlom um, jamlu da xol għal da snin kolla. Tassew iċit u bina u għallu ħna rridu u medjetament nibdew eh, proċedura ta' ksur kontrast stat taljan illi qed kull ma qed jagħmel qed jipprova jirbaħ il-ħin u assolutament ma jrid jirranġa ebda minn dawn il-ksur illi u qed jiġi akkużat minnhom din hija l-verità jekk sidu tieħdu nota e, sewa wis jekk le nistgħu nibqgħu għadejjin għadejn ta' dejjem nitilfu l-ħin għaw persuni li qegħdin imutu sinjuri għandek kollegi illi ġimgħa wara minħabba li ma kellhomx id-dritt għal għamitu fil-xol, fil-tribunax ma kellhomx il-health insurance għalix u ma dawn imorru u għedin jgħamlu, jkollhom eh, inċident, jkunu paralizzati, jitilfu xogħol u l-gvern tal-Jan laqas biss jirrikonoxxhom laqas eh, welfare service. Hija tal-mistija, sinjuri, u hija tal-mistija li għandek ipiża u ġew li qed jgħidu li nistennew mejju mhux qed nistennew illi ħajkun hemm liġi oħra illi qed tipprova tneħħina l-kollox. Grazzi. Nirringrazzjak il-kas ta' komu wieħed verament ċar, dan huwa moment li verament kburija li jina edha f'dan il-komitat għaliex hemm appoġġ unanimu mill-kollegi, mill-gruppi politiċi differenti dwar il-mod ta' kif għanna niproċedu. Għanna għanżommu l-petizzjoni miftuħa, se nduru lejn il-Kommissjoni direttament u jina għawnek għan ikwatak sur beker. ċtib ta' informazzjoni ġdida eh, għandek bżon fuq għadin? U se jkun iż-żmien Eh, sakemm intom tieħdu azzjoni. U għanna għanduru kollin il-Komitat ta' Petizzjonijiet Taljan eh, kif għal il-kollega tana sabiex ikonna iktar informazzjoni, iktar dialogu magħhom. Aħna ħanibatu itra preċiża ħafna lill ministru ta' Ġustizzja ġewwa l-Italja u jiena beħsibni insaqsi kif il-Gvern Taljan beħsibu isolvi il-situazzjoni u jerġa' daħal fiduċja fis-sistema ġudizzjarja ġewwa l-Italja għaliex din hija verament kruċjali. U aħna fissem il-komitat aħna ħannużaw eh, dan il-momentum u namluwa ċara. Ser ukoll ehm, nitkellmu fuq il-punti fuq il-numru ta' familji qed jiġu affettwati minn din is-sitwazzjoni tan stramba illi mhijiex sitwazzjoni li nsibuha fl-istati membri l-oħrajn u nkomplu dan il-mod mela. Ir-rekonoxximent huwa verament eh, meħtieġ għal din it-tip ta' kategorija ta' imħalfin. Nistgħu nagħmlu dan mela nider jider illi kulħadd qed jaqbel ma' dan tajjeb mela petizzjonanti tiħdu xħsib, aħna ħanihdu dan il-kas b'serjetà kbira u ħaniproċedu. Jiena nawguralkom vjaċċi tajjeb lura lejn l-Italja. U ma rridx ngħid merħba lura, imma ħaniprovaw nisolvu din il-kwistjoni kemm jista' jkun. Għandna ħin verament limitat għal petizzjoni li jmiss. Jiddispjaċini nkolli niskuża ruħi mal-petizzjonanti. Għandna l-petizzjoni disa fuq l-izvilupp urban ta' Kala Moska ġewwa Valencia. U għanna l-Robert Hewliston u Marta Gallen jiena ngħaddi l-kelma lilkom sabiex taqsmu l-ħin bejnietkom jekk jaġobkom provaw żomu fil-qosor. Is-Sur Hewliston l-ewwel. And the people leaving the room, please try to do it now and very... Jekk jieġabkom, jekk toħorġu mill-kamra, għamluha bil-kwiet, please, jekk jġobkom. We're very grateful to the Petitions Committee for having kept this. Grazzi. Għanna vera grati li għarisatu dan il-punt fuq l-agenda. Minn meta ġiet prezentata del petizzjoni fl-2010 kien hemm 7000 firma li appoġġawa. Wara seba' snin, Sinjura President, kien hemm mument biex nideterminaw il-futur ta' dan il-kilometru tal-din l-art verġni fil-kosta tagħna numru kbir ta' kostruzzjoni għaddejja fil-kosta il-suq tal-proprjetà ta' din iż-żona ta' Spanja ħadmu l ħar xhur u fil-fatt l iżviluppatur huwa determinat illi jieħu din l-opportunità biex jimxi bil-pjanijiet tagħhom. Jiġifieri jkun hemm 1500 dar ġdida f'din iż-żona fuq din l-art. Il-pjanijiet tagħhom ġew eh, kien hemm dew minnu anke paralizzati mill-insistenza tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Il-proġett ġie sottomess eh, għal studju ta' impatt fuq l-ambjent. Din l-studju tlesta fl-2014 u sar mill-iżviluppatur innifsu u għal-kem li hija xi ħaġa li tista' ssir għal-kemm hemm eh, konflitt ta' interess ovvju dan il-każ. U kien hemm ħafna kritika meta dan l istudeġġi ġie publikat u fil-fatt anki fil-partit tagħna ressa 1700 oġġezzjoni imma l-aktar oġġezzjonijiet importanti ġew mill-uffiċjali ambjentali tal-Kunsil ta' Oriwela. Huma kkritikaw il proposti tal-li mumiex qegħdin jipproteġu żewġ speċi ehm, li qegħdin jista' jkun jiġu jiġu eh, estinti, pjanta u anki bebbux u mhux qed jirrispettaw ukoll il frontiri fejn hemm iż-żona ta' kostruzzjoni u mhux qed jikkonsidraw ukoll il-drittijiet tradizzjonali tal-annimali u anki mhux qegħdin jikkonsidraw l-impatt soċjo-ekonomiku fuq dan l-iżvilupp tant kbir. U kien hemm iktar kritika wkoll għal fatt li ma konsidrawx l disponibilità tal-ilma għal dan il-proġett. Dan ħajżid il-popolazzjoni ta' Kalla Mosca mija Dan reġa' kien hemm sottomissjoni oħra tal-proġett fl-2014 mingħajr eh, differenza. Signora President, residenti u ċittadini għedin eh, fiġlieda li miex ugwali. Għanna kumpanija nazzjonali b'saħħitha li għandha ħafna influenza u esperjenza f'dan il-qasam. Eh, din kumpanija tista' tixtri anke l-arfin legali. U allura l-fiċi tagħna miex qed tinstema l-awtoritajiet reġjonali u lokali qegħdin taħt pressjoni kbira aħna qegħdin nappellaw lill kumitat tal-petizzjonijiet sabiex joħolqu situazzjoni iktar ugwali għalina. Grazzi. Nirringrazzjak. Is-Sinjura Gillin tixtieq iżid xi ħaġa jew nistgħu niproċedu. Iva nirringrazzjak fil-qosor Eh, grazzi tal-opportunità sabiex nresqu it-talbit tagħna qudiemkom din hija xi ħaġa importanti ħafna territorju tagħna. L-aħħar kilometru tal-bajja tagħna edha taħt tedida minħabba l-kostruzzjoni ta' 1500 dar ġdida. Grazzi dan l istudju fuq l-impatt ambientali, eh, imma sfortunatament dan istudju mhuwiex biżejjed huwa wkoll qed aqraq bina fuq il- fuq il- fuq il-dokument jidher li kriterji qed jintlaħqu imma fil-verità kif rajna fl-eluf ta', ta firem li kien hemm ħafna oppożizzjoni għal dan l-iżvilupp u allura din il-kwistjoni jidher li ma ġietx studjata biżejjed. Hemm impatt, hemm studju ta' impatt eżistenti fil-fatt illi juri li da, dan il-pjantazzjoni ambientali mhuwiex qiegħed jinkludi l-ispazju ta' Oriwela. Meta din hija xi ħaġa tant importanti li nimproteġu din iż-żona. Allura qegħdin fi żmien fejn huwa diffiċli li tieħu azzjoni kontrija eh, anke fil-proċedura tal- ta' zona li tissir urbana anki jekk hemm persuni li ħajġu kundannati li jgħixu fi bliet illi ehm, huma tant il-bot minn natura. Aħna ma proventional forsi biex nbidlu l-modell għaliex għandu ehm, spiża kbira ehm, soċjali, dannu kbir soċjali, aħna qed nagħmlu din il-petizzjoni u l-ċittadini qed iduru fuq l-Ewropa sabiex ikunu ċerti l-Unjoni Ewropea tkompli taħdem mm, tiżgura illi ma jkunx impatt soċjali din il-parti żgħira territorjali Ewropea li hija anki ta' tedida għal model nixxu għal futur. Skużani il ħan waqfek imma ħan l-interpreta ħajtilqu 50 minuti. Issa, il-komissar Ramos jatawnek eh, fosta kont kalma fil-qosor, grazzi ħafna Senjura President, peress li ma nixħin u anki peress li diġant għallu ċertu affarijiet, jina nixtieq nifoka fuq il-komunikazzjoni bil-miktub u nenfasizza illi grazzi għal komitati involuti f'din il-petizzjoni U minħabba il-razzjoni tal-Kommissjoni għabbażi ta' din petizzjoni l-autoritajiet kompetenti Spanjoli mill-Konsil Ruela fil-Komunità ta' Valencia bidlu il-pożizzjoni tagħhom u qegħdin jikkonsidraw illi id-direttiva fuq il-valutazzjoni ta' impatt ma kienx biżejjed din inbidel u qed jgħidu illi id-direttiva fuq l-evalwazzjoni ambjentali tiġi implementata, jrid ikun hemm screening li jsir fuq l-effett urban. U eh, taħdan l-screening il-proġett jrid ikollu eh, eh, evalwazzjoni tal-impatt ambjentali ta' dan il-proġett. Aħna għabbażi tal-informazzjoni li tawna l-autoritajiet Spanjoli u madom ma l-istawx l-evaluazzjoni tal-impatt ambientali u għalissa l-ura l-Komissjoni ma temmix illi l-autoritajiet Spanjoli mux semxu mal-irwol taħħom ġifiri li jgħamlu dan l-evaluazzjoni tal-impatt ambientali nixtieq ngħid il għed mill-annijiet tal-direttiva fuq l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali huwa li nipproteġu l-ambjent imma hemm numru ta' karatteristiċi ehm, proċedura ċara, regolari u anki tiżgura li jkun hemm parteċipazzjoni tal-pubbliku u tagħti setat lill-pubbliku biex bekk ikollhom ir-rwol aktar attiv biex eh, jimxu mal responsabiltajiet tagħhom. Allura nittamaw li din id-direttiva se tiġi applikata dan dan regolamenti huma vinkolanti, jiġifieri ikollna l-informazzjoni l-iktar deċiżjoni adekwata se tittieħed. Nirringrazzjak edin situazzjoni fejn fadalli tlet kellima fuq il-lista, naħseb nistaw nistaw nimxu b'konsens hawnhekk, ġifieri kiġobkom tirrepetux dak li ħajidu l-oħrajn. Is-Sinjur Grazzi ħafna, Iva, l-ewwel ħaġa aħna naħsbu illi il-petizzjonijiet kollha huma ta' huma ta' importanza gwali u għandhom jiġu meqjusa ma' tajjeb mux tajjeb illi ċertu petizzjonijiet ħan nikkonsidrawhom fil-ħin ta' 30 minuta u oħrajn għal 10 minuti. Jekk ikun hemm biżejjed dibattitu, tista' titlob lill kummissarju sabiex ikun hemm dibattitu f'kondizzjonijiet tajbin u mhux titlob lill persuni jitkellmu għal minuta biss, pereżempju. eżempju Jina nishtiq nirringrazzja l petizzjonanti kollha tax-xogħol tagħhom u l-xogħol qed jagħmlu għat-territorju tagħhom. Il-tweġiba li tajtna e, e, mill-Kommissjoni hija waħda miktuba mill-2012. Ma nafx il-Kommissjoni qed kif il-Kommissjoni tirreferu għal tweġiba tal-2012. E, wasalna l-2017 u ħafna affarijiet inbidlu. Nista' nifhem li ħadd irreferi għal din it-tip ta' tweġiba Aħna konna qegħdin nittamaw illi il-Kummissjoni forsi tkun tista' tevalwa s-sitwazzjoni bejn l-2012 u s-sitwazzjoni bħalissa u tkun tista' tagħtina uh, tweġibiet iktar speċifiċi. Issa għal darboħra qed naraw petizzjoni minn Valencia fejn timorru kontra din zona l sir urbana u anki ehm, li kisru il-natura u għanna din il-territorju dan din l-art virgini għanna kilometru wieħed minn territorju diġa eh, urban. U kienem zida kbira fil-suq tal-propieta. U din hija l-kwistjoni li qed terġa' titressa f'dan il-kumitat kif qalet is-Sinja Vikstrom għandu jatikas l-ambjent u jippromovi l protezzjoni tal-ambjent u għalhekk dan il-kumitat qed jitlob ehm, evalwazzjoni ta' impatt ambjentali imma jidher l studju mhuwiex qed jikkonsidra l bidliet illi seħħew fil-kosta l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali ma semmix il-riservi mikro ta' żewġ speċi, speċijiet li qed jiġu medda. Jiġifieri qabel dawn il-kwistjonijiet ma ġewx ikkonsidrati kif suppost u allura jiena nisuġġerixxi li ninkludu aħna pala komitat ta' petizzjonijiet għandna nimxu, nitkellmu ma l-autoritajiet kompetenti, l-autoritajiet ġewwa Valencia, nitolbu eh, evalwazzjoni ta' impatt ambientali indipendenti li jikkonsidra l-kustjonijiet kollha l-effett kumulattiv, anke fil-pjanijiet urbani, nistgħu nitkellmu anke fuq in-naqas ta' riżorsi tal-ilma u anki nikkonsidraw dak kollu li ġi imsemmi mill-petizzjonanti. Biex bekk aħna nippruvaw. Ehm, l-autoritajiet sabiex jipproteġu it-territorju tagħhom. Eh, tajjeb illi niproteġu kalla moskalix dawn il-petizzjonijiet għal-kem għal talba minima ma xorta għadar rridu nħuħsibom u rridu nindirizzaw l-autoritajiet valenzjani għal dan. Grazzi, Signora Torika Braz. Grazzi, President. t-kelmu fuq territorju ta' kilometru imma din hija xaġa kruċjali. L-argument bażiku tiegħi mhuwiex fuq il sitwazzjoni urbana, din hija xi ħaġa orribli, hija aktar il-kwistjoni legali u ambjentali fl-approċċ tiegħi għaliex il-rapport ambjentali huwa wieħed illi mhuwiex preskrittiv fin-natura tagħhom mhux bħal meta jkun ħaġa legali, jiġifieri, mhux ħaġa uffiċjali. Issa se tagħmel il-kummissjoni. Naħseb dak li rridu l-ewwel ħaġa huwa li nitolbu r-riżultati. U xejn ma sar sissa mill-2012, mill-2012 eh, din il-kwistjoni ħallit mżammet miftuħa U naħseb xi ħaġa li tisir b'mod ċar sabiex għandna nkunu nistgħu nimxu qudiem mod effettiv. U allura naħseb li din trid tinżamm miftuħa. Grazzi, Sir Rosa. Iva, fil-qosor, Sinjura President, jiena naħseb li din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa skont li l-aħħar informazzjoni li rċivejna hija li kien hemm smih pubbliku u li l awtoritajiet ta' Valencia se jkunu qegħdin iħarsu immedjatament eh, f'jannar dan l-smieħ eh, imbeda u ħajjinala fil- eh, dal-waqt ukoll. Mbagħad ħajkun hemm anki dan l-istudju tal-impatt ambjentali. L-ewwel ħaġa nix naħseb illi l-awtoritajiet qegħdin jaħdmu b'mod indipendenti, il-gvern u minna ta' xelluk, imma din mhix kwistjoni politika, din dan huwa rapport illi ħajjiġi abbozzat u Dan ħajsir mod indipendenti u xtaqt intenni dak li qal is-Sur Terry Cabras u apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea eh, qed tagħmel affarijiet b'mod preċiż ħafna, speċjalment meta nitkellmu fuq l-affarijiet ambjentali. Mela, n-pozizjoni li nikkonkludu din il-petizzjoni ħanaraw niprovaw li ma jkunx biss aggressjoni minn ħatar kollegi. L-ewwel ħaġa nsommu din il-petizzjoni miftuħa u ħanibatu ittra speċifika ħafna lill awtoritajiet reġjonali fejn aħna ngħidu illi din hija petizzjoni ta' tħassib kbira anki għal numru ta' snin issa. Kif ukoll ngħidu illi aħna għedin nistennew li l-Kommissjoni Ewropea sabiex jagħmlu xogħolhom jevalwaw l-evalwazzjoni ta' impatt illi Eh, diġa sar dinija dan huwa ix-xogħol ir-responsabilità tal-istati tal-Kummissjoni u mbagħad ikun hemm risposta bil-miktub mingħand il-Kummissjoni. Din tkun xi ġellenti. U aħna ħanikbu fl-ittra li direttiva għandha tiġi applikata bis-sħiħ u najdu kol illi għanna tħassib fuq din il-din il-zona eh, din l-art sensittiva ħafna l-kemm mhix waħda kbira din hija parti sabiħa ħafna tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk aħna ħanerġgħu eh, nistudjaw din u ħanresqu dan il-punt fuq l-aġenda meta jkun hemm evalwazzjoni ta' pat eh, sħiħ li ġira analizzat bisħiħ anke mill-Kommissjoni. Grazzi, naħseb li l-petizzjonanta tider kontenta u nista nawguralkom il-vjaċċi tajjeb lura lejn Spanja u ħan natu minuta għal il-rap rizultati mill izvezja u nikonkludu fil-ħin ta' minuta. Nirringrazzjakom il-vjaċċi tajja plura, issa naddi il-kelma lil-Sur Pashaki. Punt għaxa fuq l-agenda tagħna. Grazzi ħafna kena missjoni sal-riżultati sena l-oħra ġewa l-Iżvezja. Aħna kena diskussjonijiet tajbin ħafna mal-awtoritajiet Svediżi. Diskussjonijiet miftuħa. Jiena għandi opinjoni personali illi hemm xewqa kbira minna minnaħa tal-autoritajiet svedizi biex isolvu l-problema u aħna ħan preparaw verżjoni ħarja tar-rapport tagħna malar kemm jista' jkun. Grazzi ħafna pal tal-li konta kellek dasek paċenzja anki waqt il-żjara tagħkom. Nirringrazzja lill-interpreti illi qegħdin jibqa' wara l-ħin ukoll. Nawguralkom il-lejla tajba u anki ikla tajba. Grazzi. Grazzi kollegi, narawkom tal-waqt.